li li hemm valur diplomatiku u ta' sigurtà tal-ftehim nukleari mal-Iran, imma mhux segret li jiġi li jiġi ikkonservat dan ftehim qed isir iżid diffiċli. U nixtieq ngħid illum li ħajkonna kommissjoni konġunta mal l-Iran eh, li 6 ta' Diċembru bħala rappresentantu li hemm ir-rwol ukoll ta' koordinator tal-ftehim nukleari mal-Iran u aħna ħdimna ħafna biex nżommu l-għaqda mhux biss tal-Ewropej imma wkoll tal-parteċipanti tal ftehim nukleari li baqgħu fil-ftehim wara li l-Istati Uniti jirtiraw. Jiena nħossi din l-għaqda hija essenzjali biex il-ftehim Eh, nżommuħ. Aħna qbilna ftit ġematilu li ma għanna namlu kull sforz biex nżommuħ dan ftejm. U jien nixtieq ngħid ukoll li s-suċċessur tiegħi jkollu kull suċċess fil-din l-impenn li koordina eh, tal-komissjoni. Eh, L-aħħar ħaġa, nixtieq ngħid ħaġa fuq il-Libanon fej protesti waslu għal rriżajnja tal-Prim Ministru li għan huwa sieħeb importanti u għandu għandu post speċjali f'qalbna. Il-poplu tal-Lebanu qed jitolbu governanza tajba, governanza tajba u governanza tajba indipendentament mill-naħat. Dan qed jitolbu. U urġenti li wieħed jindirizza il-talbiet tal-poplu tal-Lebanu waqt li jżommu l-paċi u l-istabilità li l-Lebanu żammiet l ħafna snin. Dan eh, wassal li jkun hemm eh, gvern li funzjona biex jiżgura stabilità politika u ekonomika wara li jkun hemm implementazzjoni ta' malaj ta' riformi eh, effikaċi fuq governanza u kontra korruzzjoni. Skont il-pretenzjonijiet tal-poplu tal-Lebanu. Dan hija opportunità biex biex ikun hemm riformi fil-Lebanu li għandha bżonn ħafna fl-istessin iżom ir-reżiljenza u l-istabilità tal-pajjiż. Jien nixtieq nżid kelma oħra fuq xi ħaġa li mhux qiegħda hemmhekk konkretament illum, imma li għadha hemmhekk, qiegħda hemmhekk ukoll. Ma nibqgħniex ninsew li l bant Nofsani in ġenerali huwa post fraġili. Eh, nitkellmu dwar il-sitwazzjoni fl-Iżrael u l palestin Palestinja, ma ninsewx is-sitwazzjoni fis-Sirja li mhijiex is-sateljat, tal kontrarju Fil-naħata fuq ta' Sirja situazzjoni marital għallar għal darba oħra. Ftit ġimgħat wara l-operazzjoni militari eh, fetħet front ġdejt fil-naħata fuq għatem tensjonijiet reġjonali. U dina ħaġa li għattat iżet importanza fuq dawk li għedin fil-reġun u dawk li għedin l-mir-reġun li għed jiprovaw b'xi mod ieħor jikkalmaw situazzjoni u jisibu eh, riżultati sostenibli soluzzjonijiet sostenibli. Li situazzjoni multurali għal kriżijiet li hemm u ħdimna ħafna mal-msebin tagħna l-Irak u l-Libano biex nieħdu investiment għat kabir ekonomiku u biex nappoġġawhom fl-aġenda ta' riforma. Kull wieħed minn dawn il-pajjiżi isib triqtu biex jeleb il-diffikultajiet li ħadd ma jista' jagħmilhom xogħolhom imma l-Unjoni Ewropea ikompli jgħin id-dialogu u jakkumpanja fir-riformi. Huwa wieħed huwa raġun reġuni qiegħda rib ħafna tagħna hija komuni magħna u naħseb l-Unjoni Ewropea tkompli tinvolvi ruħha bħala sieħeb li wieħed jista' jabda fuq bħala forza għal paċi fil-Van Thank you, Mrs. Mogherini. On behalf of the group of the European People. Al PPE, Is-Sur Stefanec, tlet minuti. Grazzi, Sinjuri. Aħna smajna dwar l-irvellijiet fl-Iran ta' dan l-aħħar. Issa ilhom għaddejjin għal xi il ġurnata f'ħafna provinċi tal-Iran u f'176 belt ta' dan il-pajjiż inqatlu diġa 450 ruħa anki jekk dawn jistaw jizdidu dawn l-imwiet il-forzi ta' sigurta qatlu b'mod brutali 150 attivist. Hemm lista li ġiet pubblikata hemm nikta zvandani hemm persuna tfajla ta' 14-il sena nafu x'ġara meta bdew il-protesti l-gvern mal-ewwel għala l-internet biex ma jħallix l-informazzjoni toħroġ. Il-gvern ukoll qed iżomm il- il-persuni mejta mhux qed jagħti jagħti dawn il-persuni mejta lil familji biex jiġu ukoll mitfuna. Mill smajn smajna li hemm nies arrestati li dal-waqt jinqatlu. Se jinqatlu b'mod pubbliku, jiġu malqa fil-pubbliku. Il-reġim qed iwaħħal ukoll f'ċertu gruppi ma jistax ikun li n-nies li joħorġu fit-tolo jipprotestaw għad-drittijiet tagħhom jispiċċaw arrestati torturati u maqtula. Is-Sinjura Raġavi talbet il-ġnus maquda sabiex tibat l-esperti fl-Iran biex jagħmlu eh, fact-finding biex isibu dawk in-nies li qegħdin li huma responsabbli mir-reati kontra l-umanità. Il-Parlament Ewropew hemm bżonn li jgħin li jappoġġja lin-nies tal-Iran. Jina naħseb li l politika li għandna bħalissa qed ġib dannu l-kredibilità ehm, tal-Ewropa fost iċ-ċittadini tal-Iran u fost iċ-ċittadini tad-dinja jekk inkomplu kif sejrin. In-nies qed jar qegħdin attenti jaraw x'se nagħmlu jiena nemmen li l-Unjoni Ewropea għandha taġixxi u dan għandu jsir issa. Għall-essendi issa is-Sinjura Santosh, minuta nofs, grazzi President. qed naraw movimenti soċjali protesti madwar id-dinja kollha. Ma nistawx innatu soluzzjonijiet sempliċi nistaw nidentifikaw problemi per eżempju ta' faqar kondizjonijiet umanitarji ħżina, korruzzjoni bħala eżempji ta' dawn il-protesti. Dawn affarijiet kollha li jġibu t-tensjoni soċjali kif qed naraw li qed jiġri fl-Iraq, fil-Lebanon u fl-Iran dawn il-pajjiżi nafu li għandhom problemi fi eh, imma hemm ukoll gruppi li jiġġieldu għal poter il-vjolenza qed tintuża kontra min qed jipprotesta fil-Libanu. Ma jistax ikun li nħallu nies li jopprotestaw jiġu persekwitati. Fl-Iran naraw li n-nis jintefaw l-ħabsijiet, jiġu torturati, nafu li twaqqaf l-aċċess għall-internet affarijiet li wieħed ma jistax jaċċetta fid-dinja tal-lum. Dialogu biss jista' jwassal għal eh, soluzzjoni għal dawn it-tensjonijiet u mbagħad fl-Irak qed naraw li aħna fl-Unjoni wkoll rridu nirrispondu u nissospendu b'mod immedjat kull trasferiment ta' teknoloġija issa għal Renew, is-Sinjur Getta. Grazzi, Sur President. Bil-mikrofonu. Nafu li id-dem qed iċarċar f'Teheran, f'Bagdad. Imma traġedji kbar li qed jiġru fil-vant nofsani f'Bejrut u f'Bagdad min qed jipprotesta ma narawx is-Suniti l-insara qed naraw ċittadini ta' dawn il-pajjiżi Lebaniżi u Iranjani jew li qegħdin jipprotestaw mħabba l-korruzzjoni il-fatt li m'hemmx servizzi pubbliċi u li m'hemmx il-servizzi bażiċi imma qed naraw li hemm ċertu rabja soċjali, soċjali dawn il-pajjiżi li huma mużajk fir-reġjun qed jippruvaw isiru nazzjonijiet. Imma issa naraw ukoll il-Hezbollah fil-Libanu li huwa ukoll kontestat u fl-Irak ix-xiti kollha qegħdin jgħidu li mhux qed jaqblu mal-fatt li l-Iran eh, jiddeċidi l-affarijiet għalihom. Tajran qed jipprova jipponi fuq l-Irak qed naraw ukoll l-Iranjani protestaw kontra l-prezzijiet li qed jolow. Issa qed naraw li ilu 20 sena il-tensjonijiet jakkumulaw. Meta fil-vant nofsani qed naraw ċertu setat li kienu qed jikbru eh, dejjem naraw il-bilanċ tas seta timbidel minn xara liħor għalek għalhekk iktar minn qatt qabel hemm jisna qegħdin nirrifjutaw ir-realtà biex ma nejdux li, aħna l-Unjoni tagħna hemm bżonn li tkun i li tmexxi li kollha din is-seta biex tmexxi l-oħrajn. Grazzi Getta u l-President ehm, jiskuża ruħu għal fatt li Surgetta għallu sinjura qabel. Issa, issa Sinjura Newman għal 3 minuti. Kollegi, 30 senilu il nies fl-Ewropa protestaw. Protestaw favur id-demokrazija u l-libertà. Aħna in-nies ukoll u ġimatej ilu erġajna kemm orajna dak li ġara 30 sen ilu fl-Ewropa Imma mis-sajf li għadda qed narawx qed jiġri fl-Alġerija, fl-Eġittu, il-Libanu, il-Prim Ministru li qed jirriżenja mal-elit klikka waħda ma jridux iħallu l-poter l-Irak. Hemm xi 350 li mietu mħabba il-protesti fl-Iran. Ma nafux, ma nistgħux norbtu eh, fuq l-informazzjoni taslinnax il-medja il magħluqa protesti. Nis jinżlu fit-toroq jipprotestaw kontra l-korruzzjoni, kontra r-repressjoni, favur id-demokrazija. U f'dawn il-protesti xaġa ġdida li qed naraw hija li ma jawx qed jagħtu kas il-gruppi li jeżistu f'dawn il-pajjiżi kollha qed jgħidu li huma Irakini u mhux li appartjenu xi grupp jew ieħor. <coughs> Bagdad inqatlet persuna ta' 17-il sena, om fil-kajr. Dawk li qed jipprotestaw joffru l-fjuri lill-pulizija, lill-forzi tal-ordni aħna fl-Unjoni Ewropejna l-Ewropja li għadna li kemm iċċelebrajna 30 sena ta' rivoluzzjoni paċifika ma nagħmlu xejn. Fl-Iran inna attivi suppost, għenna dan il-pajjiż bi proġetti għajnuna maritarja, reforma fis sigurtà u f'dan il-pajjiż fejn nafu li il- it-tobba meta jkunu qegħdin e- e- jgħinu l-dawk mill-quta jiġu wkoll jisparaw fuqhom il-ġnus maquda maġbaqala kredibilta il-nis li qegħdin jipprotestaw qed jitolbu lilna l-Unjoni Ewropea biex nimlew il-vojt, biex norganizzaw dialogu, biex nwaqfu l til biex ikun hemm verament riforma tas-sigurtà u nalmuhom ukoll kif jikkontrollaw il-folol. L-Unjoni Ewropea qed toħroġ biss qarrijiet u ma tieħux impenji. Il-fatt li ma namlu xej jew namlu ftit f'sitwazzjonijiet bħal dawn jista' jkun ta' jagħmel ikbar dannu. Il-min qiegħed jipprotesta eh, min ipprotesta fir-rebbija rbija tal-2011 aħna m'għennihomx. Mejja ma nagħmlux l-istess għax aħna lkoll nies umani li għandna l-istess drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Issa, il-Senjura Rivier għall lajdi il-Sur Rivier, grazzi, eh, President, l-Libanu, li, l-Iraq u l-Iran, reġjun li in naraw li ikunem intil eh, minn pajizi oħra. Anki l-Amerika ġabet nuqqas ta' stabilità l-Irak għandu ħafna eh, problemi tensjoni bej il-komunitat l-Iran, il-reġim totalitarju imma wkoll hemm il-pressjoni tal-Amerika il-komunikazzjoni twaqfet u il-poplu jisu ma jistax jisib il-libertà tiegħu f'dawn iż-żewġ pajjiżi l-interventi tagħna ma kinux tajbin. Ġabu iktar keos. Ara Mannix uh, eh, namlu l-istess balji fil-Libanu. Montesquieu kien qal li hemm bżonn noqogħdu attenti wkoll fuq din l-spiritualità ta' dan ir-reġjun il monoteistja. Il-Lebaniżi uh, eh, fuq din ir-relizzjoni qegħdin jagħmlu talbiet kredibbli naraw ġifiri li hemm biss ehm, bnadar tal-pajjiż u mhux ma' sezzjonijiet u l-gruppi differenti f'dan il-pajjiż. Il-komunitajiet reliġjużi nafu li jistaw jgħixu fl-imkien. Il-bilanċ qiegħed eżempju fil-Libanu. E, nafu li dajx prova jeqred dan kollu aħna hemm bżonn lil dawn in-nazzjonijiet ngħinuhom il-popolazzjonijiet għandhom il-bżon tagħna. Jekk inkunu qed niddefendu dan ir-reġjun ikunu qegħdin ukoll niddefendu l-Ewropa. Issa għall-ICR is-Sinjura Fotiga minuta u nofs. Grazzi. Nafu li fir-reġjun hemm intħil mill-Iran f'kull konflitt, f'kull gwerra hemm it-traċċa tal-Iran. Din il-preżenza qed tnaqqar il-paċi u l-istabilità. Imma min qed jieħu kontra da, kontra dan hija l-popolazzjoni multietnika tal-Iran. Hija popolazzjoni differenti. Imma qiegħda tingħaqad u tibt protesta kontra reġim ta' mullah għal dan l-aħħar sentejn. Il-protesti ta' dan l-aħħar huma kbar ħafna. F'kull provinċja 30 minna fil-maġġoranza ta' dawn il-blibliet ma l-internet twaqqaf u hemm ukoll vjolenza ta' natura barbara kontra in-nies hemm iktar minn tliet persuna li sfaw maqtula. Fi 11 il-ġurnata bista protesti hemm iktar minn 10,000 eh, persuna li ġiet arrestata u hemm bżonn e, nitħasbu ftit se jiġri minnhom dawn in-nies fej se nsibuhom għax kif ġara ħafna snin ilu bil-priġunieri politiċi dawn ma jinstabux. Id-destin tagħhom jisu dawk eh, pal vitmi oħra rejati kontra l-umanità. Aħna Alex, skont il-liġi internazzjonali għanna dmir li naġixxu u biex noqogħdu nidbisbu lil mullax Thank you. Grazzi. Għal Gwe u l-NGL, Senjura Ernst, minuta u nofs. Fil-vant nofsani, dak li qed jiġri f'dan l-aħħar ġimgħat huwa traġiku. Eluf qed eh, jinżlu fit-toroq. Imħabba sitwazzjoni tal-bisa f'pajjiżhom għandhom id-dritt jagħmlu hekk anki jekk ġew projbiti milli jagħmlu dan. Umma xorta sabu l-kuraġġ u niżlu jipprotestaw Nafu l-nis jitilfu ħajjithom. Inti, wieħed ma jistax jaqbad jispara bla doċ fuq min ikun qed protesta. Jiena għannom tal-grupp tiegħi qed ngħid dan imma anke għannom ta' nies oħra li ġew maqtula għal-nom tal-familji tagħhom għannom tad delegazzjoni tal-Iran li jina il-president taħħa nishtiq nitolbok biex tiba titra l-kollegi tijak fil-parlament tal-Iran mux il-kommissjoni biss għanda taġiċi anki il-parlament tana. Jena u kol nistħinejt li aħna pala Ewropej ma konniex kapaċi li niġildu kontra sanzjonijiet tal-Amerika għax dejjem il-priorità huma relazzjonijiet mal-Amerika. Jina naħseb fl-Occident dan huwa ta' disappunt u għalek aħna emżon nbidlu l-linji ta' politika tagħna li kellna sissa grazzi għal membri mhux affiljati is-sur Castaldo minuta u nofs. Nfakkarkom biex iżommu mal-ħin dovut lilkom. U inti pala viċi president dan tafu għek se tamer. Iva, grazzi kollega. Fis-sitwazzjoni fil 99 sani hija verament komplikata l rridu nkunu strutturati meta niffaċċjawha. Hemm kriżi qisu imkien eh, u il-karatteristiċi ta' kull pajjiż ovvjament jitlob diskussjoni iktar ċentrat imma jiena fuq pajjiż wieħed nistgħu nitkellem fuq il-Libanu li tant inħobb. Il-Bejrut il-kriżi tagħha hija bla preċedent. Mi eh, 105 fil-mija tal-GDP bħala differenza. Riformi li ma jistawx jisiru mħax is-sitwazzjoni politika hija verament diffiċli imħabba ukoll il-Prim Ministru l-politika eh, tiegħu ħariri Hemm bżonn gvern ġdid f'dan il-pajjiż li jkun jista' jassigura r-riformi fil-pajjiż u jara li ma jkunx hemm iktar korruzzjoni għax in-nies qed jipprotestaw kontra l-korruzzjoni imma waħdu Libanu ma jistax joħroġ mill-kriżi. Sissa Eh, fu li hemm xi miljun u nofs refuġjat li ġew mis-Sirja f'dan il-pajjiż. Hemm bżonn li nagħtu iktar għajnuna dan il-pajjiż. Jiena nispera l-Kummissjoni l-ġdida tkun tista' taffronta din il-problema għax inkella il-riperkussjonijiet se jkunu verament fuq livell drammatiku. Grazzi ħafna. Issa, imiss. is Kim poru roru pols għal minuta u nofs. Grazzi, President. Kollegi, jiena ma naqbilx ma dawk li jgħidu li hawnhekk f'din is-sala natu wis importanza li dritti tal-bniedem, anzi l-Ewropa għandha tkun i verament il-fjamma tal-li dejjem eh, tamba u tgħid fuq il-dritti tal-bniedem. Aħna veru idealisti aħna nixtiequ li l-viċinat tagħna anki fil-vant tagħna hemm ikollhom l-istess valuri li għandna aħna dwar in-nisa, dwar iż-żgħażagħ, dwar il-persuni b'diżabilità, dwar min eh, ma jaqbilx magħna politikament, dwar dawk li qegħdin f'minoranza reliġjuża. Imma l-Svezja u l-Greċja eh, eh, mhumiex il-pajjiżi ma nistgħux nqablu ma' Sirja aħna kellna rivoluzzjonijiet li wasslu li kienem reġims li issa huma qar minn li kienem qabel. Għalhekk realizmu tagħna rridu wkoll nerġgħu nirriflettu fuqu. Hemm bżonn noqogħdu attenti u naraw in-nuqqas ta' stabilità li dejjem qed tikber fil-Levant Nofsani. Dawn it-tensjonijiet jista' jkollhom impatt qawwi fuq ċertu reġims eh, l-Iżrael u l-Eġittu. Huma imsieħba stabbli tal-Unjoni Ewropea u li qegħdin f'dan ir-reġjun ukoll nafu ukoll li hemm possibiltajiet biex il-sitwazzjoni fl-Irak tmur għall-aħjar jekk ma nejnux bil-rekonstruzzjoni nafu li hemm miljuni ta', ta nies fl-Irak li għandhom bżonn lajnu tagħna. Hemm ħafna refuġjati wkoll li jistgħu jaslu hawnhekk. Għax om jew missier se jagħmel minn kollox biex isalva l-uliedu. U dan ifisser ġifieri anki li jitilqu minn pajjiżhom. hemm bżonn li ngħinu dawn in-nies. aħna rridu naraw kif nejnu dawn il-pajjiż in-nies meta jkunu għadhom f'pajjiżhom qabel mbagħad eh, ikonna nejnuhom meta jkunu barra pajjiżhom. Fl-Irak din il-problemi nistgħu nikkontrollaw meta jkun hemm stabilità f'dan il-pajjiż lej dan aħna għandna nimmiraw biex il-problemi ma jkomplux jikbru issa fuq l-aran hemm bżonn nirrispettaw il-ftejmiet li diġa firmajna magħhom. Il-Libanu eh, mbagħad huwa pajjiż fejn hemm demokrazija iktar eh, avvanzata, iktar matura biex ngħidlek. U nifmu li il-gvern li jmiss jista eh, jagħmel riformi li jista jorganizza elezzjonijiet, irid ikun hemm rispett ta' drittijiet għal kummerċ għall istabilità. Dawn huma l-punti li rridu niffukaw fuqhom is-Sinjura Arena l-minuta u nofs. Grazzi. Sinjura Mogherini, jiena naqbel 100% anzi 200% ma l istarija li dik milt dwar is-sitwazzjoni fil-Levant Nofsani nafu li l-affarijiet ilhom ibaqq u hemmhekk. U ovvjament huma l-istess problemi, problemi soċjali u li nies iridu governanza aħjar, mhux qed nirrepeti eh, sinjura Newman u Surgetta, mhux qed nirrepeti l qalu imhom imma naraw gvernijiet li eh, jagħmlu repressjoni meta n-nies jitolbu dak li huwa dovut lilhom ħafna drabi jużaw violanza. L-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti fil-politika eh, barranija tagħha rispett tal-liġi, rispett tal-multilateralizmu. L-Unjoni Ewropea mhux bħal l imistrazzjoni ta' tram hemm bżonn tara biex tnaqqas l-eskalazzjoni tal-konflitti li jkun hemm iktar paċi drittijiet tal-bniedem. Irid ikun hemm demokratika f'dan ir-reġjun li aħna rridu ngħinu permezz ta' dialogu l-appoġġ u l-protezzjoni tal-popolazzjonijiet kollha f'dan ir-reġjun. Grazzi. Mr. Groschel, one minute. Veli Groschel, minuta. Grazzi. Nivant nofsani jinsab situazzjoni ta' krizi assoluta. U gwerra semi-permanenti. fuq l-adba ta' l-adba ta' eh, diżastru u edha fuq l-irdum. U li hemm soluzzjoni potenzjali li tgħaddi Iran li huwa wieħed mill-iktar pajjiżi dominanti fir-reġjun grazzi għax-Xiti fid-dawl tal- ftajim nukleari fisser li jridu nagħmlu iktar pressjoni bħala komunità biex naraw dan ir-realpolitik li huwa huwa mxewwex mill-Iran eh, iwaqaf aħna jridu nirrealizzaw illi s-sikurtà tagħna hija periklu. Aħna rridu iktar inizjattivi, aħna rridu nkunu ħafna iktar viġilanti. Onorevoli Ortatum. Grazie ħafna, signor Mogherini. 50 xhur bdew protesti soċjali f'diversi partijiet tal-Zvat Nofsari għalla volja u mażolati daw it-tliet għandhom ħafna komuni, għad, korruzzjoni, għasta governanza u protesti. Eh, ġew eh, kien hemm repressjoni kbira fuq l-Irak per esempio fuq minn 300 persuna mietu u ġi blokkat l-internet. Ma stajniex nikkonfermaw li jkun hemm iżet minn 200 mejta mek. Għanna nikkundannaw il-violenza li tal-forsi tal-, -forsi tal forzi ta' eh, sigurtà tal-akku fil-arnua għandhom jirrespetta u drittajiet dritt li wieħed jintaqa' forma paċifika u jitkell u jkollu libertà li jagħti l-opinjoni tiegħu u anki li mblokkaw l-internet iż-żieda fil-prezzijiet tal eh, petrolija ħaġa li naqdet ma' qed ikollhom effett verament ħażin dak li għamlet l-Istati Uniti fis-sajf u qed jirriskja l-ġejni tal-ftehim ta' nukleari. Daw is-sanzjonijiet ekonomiċi qed ikollhom kif e, jagħmlu jbatu ħafna e, mill-popolazzjoni mhux jaffettwa biss il-gvern da ma jfissirx li qiegħda dan għad iskuża l-gvern tal-Iran e, tal-dritti dak li għandu id-dritti tal-bnidem ta' dawk il-pajjiż u aħna qegħdin kontinuament nitolbu. L-Iran, l-Libano, l-Irak għandhom jisimaw l-popli tagħhom u jibdew riformi ekonomiċi li jtejbu l-ħajja tal-nies u jtemmu l-korruzzjoni u aħna bħala Unjoni Ewropea ikonna eh, politika lejn din iż-żona biex nkunu nistgħu nsolvu xi ftit eh, problemi profundi li affettwaw daw il-pajjiżi u li tanta nuqqas ta' stabilta' qed jħolqu. Grazzi. Mrs. Lizzi, one minute and a half. Onorevoli Lizzi, President Presentantoli, irrid nfakkar il-ħames militari Italjani li ġew midruba f'Kirkuk fl-Iraq fil-lejliet l-anniversarju tas-traġita sirja fl-iraq il-ġlied qed jintensifika kull ma jmur u dan qed naraw ukoll fiż-żoni l-iktar xiti. Dawn huma persuni li qed itolbu għax-xogħol jiġġieldu kontra korruzzjoni. S'issa eh, waqgħu barra l-protesti North Gudo u anki l-żoni interessati bil-konkwist taħt l-Istat Iżlamiku eh, l-Sirja ħafna li huma żolati u s-Sirja eh, qed jorganizzaw ruħhom l-Unjoni Ewropea ma tistax toqgħod idea fuq żaqqa il-wieħed mill-opri li huma quddiem il-mina li għati taħt il-pjazza ta' taħir ċentru ta' protesti antigovernattivi juri eh, ġesu mimli bix eh, li huwa simboliku. Aħna fir-raq għandna insara wkoll li mill-2003 niżlu minn junu nofs qasa 2500 u daqsa jru estinti l-attakki kontra l-insara wkoll hija sfidata minn protesti paċifiċi. Trump ukoll ma tajjeb eh, finanzja l-protesti tagħhom. Eh, u aħna ma nistgħux li dar idefsu bejn il-ġid kontra xiti eh, u s-sunni. Aħna wkoll irridu nappoġġawhom min naħa tagħna. Grazzi. Mr. Vejmesh, one minute. Norveri Vejmesh. President Sinjora Mogherina minn flok li għodu mbaxxu rasna għodem il-molas u għodu għodu niprofaw ndaħlu il-ftejm tal-Iran li falla. Aħna irridu eh, nollu namlu koraċ li l-Iranjani u ngħidulhom li aħna narfu illi dan hija reġim illi iktar jipportaħ terroristi milli niesu stess li ma jistax jittollera il-libertà ħielsa u l-oppożizzjoni li jirnaw is-soldati li jisparaw kif ġipu laħaq kontra ċittadini oċenti li kontra ċittadini li ju stess kien qed joħnoq. Aħna wkoll ninaqdu mal-nies eh, tal-Iran li ma tant qalbina. Aħna jgħid l-Iran il-onorevoli ma rridux ir-Repubblika Iżlamika. Mrs. Villanueva Ruiz, one minute. No solo America Latina. Mux l-Amerika Latina biz edha f f'terremot politiku soċjali anki l-Van Nofsen l-Irak, l-Libanu, l-Iran, l-Ġittu, l-Sudan, l-Alġerija, pajizi li għaddejjem minn krizijiet, l-Magreb li fej kienem para li sofrew il-konsekwenzi tal-ġlida għal-resursi no Huma qed jitolbu t-dinjita, Ir-risposta kienet iżjed repressjoni, iżjed impunità u iżjed kaos mill-invażjoni illegali tal-Istati Uniti għall-Iraq, l-Yemen, Sirja, minn għamlu referenza għall-Palestina jew il-poplu kurda u s-Sahara uh, tal-Punent. Kollha sofrew intervenzjonijiet mill-Europa. U issa qed jiġu abbandonata. Ħajkonna xi rwol bħala l Unjoni Ewropea jew ħan abbandonamu. L-Europa għandha eh, tun attur indipendenti biex tistabilizza u kollha relazzjonijiet ta' igwali għal igwali, ġustizja. Eh, eh, Demonstrazzjoni li għetu nemu u kollha distinta destin ta' pajit għal kontinent għana, grazzi. Mr. Bellamy, Two minutes. Merci, Monsieur le Président. Grazie, Sina Magarini, inti qed dan ir qed nsemmu l-lejlu għal vant nofsani li huwa taħt tensjoni kbira f'din is-sitwazzjoni l-Ewropej hawnhekk fil-nemiċiklu għandhom jagħmlu eh, kollhom tletanijiet ewlenin illi jkun hemm inkjesta demokratika eh, li jkollha iktar solidarjetà soda kif aħna bħala Franċiż elett rridu maħbib tagħna li ta' mill-Libanu irridu ngħinuhom illi jigwawdu minn di transizzjoni. U aħna rridu illi nħarsu r-rwol storiku tagħna l-protezzjoni tal-minoritajiet qed naħseb mod partikolari minoritajiet insara fejn aħna rridu nkunu l-ikbar protetturi f'dan ir-reġun imma wkoll jażidi fej ukoll li wkoll malquta mill-vjolenza biex ngarantixxu d-drittijiet tal-bniedem eh, f'dan li naraw li l-paċi jkun priorità dan ir U t-tret ħaġa li aħna naraw illi jekk l-evoluzzjoni mhijiex maqbuda minn dak li issa huwa il għadu maġġuri e, e, l-Iżlamiżmu aħna musser naslu, aħna nafu diġà għexnija di il-mod ta' kif l-Iżlam radikali tista' taqbad tieħu kontroll talba u allura eh, aħna rridu noqdu sabajnek, aħna rridu demokrazija. Eh, kien hemm 13 militar Franċiż li mietu birat lura fil-Mali meta kienet jiġġieldu kontra dan il-għadu u aħna lkoll konna mazzinati ħafna, aħna wkoll konna naqda mal-Franċiżi meta konna qegħdin eh, nikpuhom. Imma aħna ma nistgħux eh, nħossnuna waħedna meta qed niġġieldu għadir din naqdu l-qawwiet tagħna. Aħna ma rridux li konna mhux se jkollna diplomazija qawwija u effiċjenti jekk aħna mhux se jkollna mezzi biex nagħmlu dan. Permezz tal-Fond Ewropew tad-Difiża pereżempju bħal pereżempju involviment iktar kostanti tal-isforzi tal-difiża impriża tal-Ewropa hemm is-servizzi li l-Ewropa tagħti għal pajjiż biex ikun jista' jiżviluppa l-awtonomija strateġika tiegħu biex ikun jista' jwitti triq għad-destin Grazzi. Mr. one minute and a half. Grazie Presidente. Discut- Grazie. Eh, għadna niddiskutu pajjiżi differenti ħafna eh, illi qed naraw ħafna protesti eh, għal persuni li jridu ġrida kontra korruzzjoni ħajja soċjali dinja. Aħna forsi narawna l-bot mill dak ġara fl-2011 imma fil-verità mhumiex sorprendenti jekk aħna naraw li eh, eh, kien hemm problemi strutturali li wara li kien hemm il-protesti li saru tal-rebbija arbija fil-bidu. Aħna rajna li hemm ħafna rifuġati Siljani, hemm 30% tal-poplu li huma rifuġati. U dan ifisser li l-poplu ħajkollassa. Aħna ma nistgħux nippermetti li dan iseħħ, aħna rridu eh, napoġġaw Bejrut aktar biex nagħmlu tajjeb għat ta' ċittadini tal-Libanu. Imma wkoll hemm ukoll talbit tar-rikors għall-għajnuna għal militar u armata e, Sirjana u e, amnestija li ħatinata li fisseri li mhux ħajkondanna dawk li qed joqtlu. U e, il-mobilizzazzjoni kurda wkoll ma tistax tkompli għaddeja kif situazzjoni, sitwazzjoni bid-diżordni ta' legali ta' ġurisdizzjoni. Aħna rajna li kien hemm vendikazzjoni minn tal-ISIS ta' Daesh lehom u issa dana il-kut li kien hemm eh, għana naqra sorprendenti meta rajna l-kut tas-Sirjani. Aħna rridu ċar, eh, eh, sinjal ċar u għalek ningrazzjakom ta' xogħol li sar, Ġena eh, Mogherini u tim tiegħek, grazzi tas-sew tiegħek hawnhekk fostna. Mrs. Al-Sahlani, one minute. L-Onorevole al minuta. Grazzi ħafna, President. Nixtieq nibda billi ngħid li din il-Kamra eh, darbtejn ipprovajna li konna riżoluzzjoni dwar l-Iraq, imma ma rnexxinniex. Jiena nixtieq nitlob l gruppi politiċi għaliex qed tibblokkaw riżoluzzjoni fuq l-Iraq ħaġa li titkellem li tagħmel hija ħaġa oħra. Sinjura rappresentantoli, Sinjura Morgani, aħna għandna għażla storika jew eh, nappoġġaw lill poplu tal-Iraq jew inkella nappoġġaw il-gvern. Nafu l-gvernijiet imorru u jiġu jmorru ma l-poplu Iraqi jkun hemmhekk. X'inhuma miżura konkreta li ħadd biex tgħinu lill poplu tal-Iraq biex ikun hemm dialogu biex dawk il-protest li qed jipprotestaw fuq eh, taħrir eh, niri waħan eh, ġifri rridu pajjiżna aħna nixtieq napplawdi l-ambasċatur tal-Unjoni Ewropea fl-Irak ħalli l-pożizzjoni verament ċara tiegħu. Imma dawk għandhom ikunu segwiti minn azzjonijiet ġnus maquda tilfet il-kredibilità tagħha u xaħat ieħor joħol posta u l-uniku li għandha kredibilità hija l-Unjoni Ewropea, l-unika Unjoni ta' demokrasiji fid-dinja. Grazzi. Mr. Timniok, one minute and a half. Werte Kollegen, L-Onorevole Timnek, jena nishtiq nam referenza għal ta' sigurta, mux biss eh, fil-Vant Nofsani ma kif l europa dawk il-ġellida li issa qegħdin fil-ħabs fil-Libanon fuq minn 4000. U aħna fl-Ewropa m'għandniex strateġija koerenti dwar kif ħanittrattaw ma' daw it-terroristi. U nqas ta' responsabilità u l-invażjoni tat Turkija tagħmel li dan huwa urġenti għax ħafna minn daw il-terroristi issa jirnexxilhom jaharbu. u dan huwa riskju kbir għalina. Kif ħan trattaw madaw il-kriminali? Madaw il-nis li qatlu u stupraw u ħarqu l nis ħajjin. fl europa fl europa daw tip ta' nies jew ħelsuhom jew ġew mogħtija sentenzi verament żgħar Eh, daw u approċ ħażin għandhom jiġu kastigati sew. Għandhom lebdom ikollhom lebda konċessjoni għandhom imorru eh, f'tribunal tal-reati tal-gwerra dawn huma l-ar tip ta' terroristi għandhom ikunu responsabbli, nżommhom responsabbli għall atti tagħhom. Għax biex hekk nagħtu ġustizzja eh, lill-vittmi tal-ISIS. Aħna hekk qegħdin biex nirrapprezentaw ċittadini u għanna naġixxu dik il-manra. Noddu issa għall-Onorevoli Kempa. Grazie ħafna President. Signor President, jien nixtieq nirringrazzjak għax-xogħol li għamilt, Signora Kommissarju. Grazzi għall-isforzi kollha li għamilt. U l-għajnuna tiegħek. Grazzi għall-għajnuna li inti eh, għal dawk li għajnt lil dawk li involuti fil-gwerer u dawk il-reġuni li tilfu l istabilita tagħha ma jien nixtieq ngħidlek li ħoss li l-Unjoni Ewropea għandha jkollha pjantazzjoni konsolidat, imma mhux biss diplomatik, imma anti diplomatiku ma anki finanzjarju. Tri ċara dak l-għandu il-Ġordan, Libano, l-Irak, jekk itħares lejn l-Irak tista' tara li ħafna diversi pajjiżi qed jippruvaw jgħinu l-Irak. L-Ungeriżi pereżempju e, għenu biex biex jgħinu ah, l-Ungerija għenet bit minn miljon dollari biex xika batea, batnea jekk n-nis fej morru l-ura, jkollhom dar fej morru l-ura, jmorru l-ura u din tip ta' destabilizzazzjoni tieqaf. Dak li għanna nizguraw u jien naħseb li għandna bżonn proġetti speċifiċi li, li namlu azzjonijiet konkreti, importanti. Ruiz de Lassa. Grazie ħafna, President. Grazzi, Signora Viċi President, rappresentantu għalli għaxxol tijak, kif ukoll għad-dikjerazzjoni li inti għamilt l-lum, jena nappoġġa. Jek naraw dak li qed jiġri fid-dinja Arbija u Islamiku. Dinja naraw is-sitwazzjoni fl-Alġerija, fil libano fl-Irak, fl-Iran. Jiena għandi tentazzjoni li naħseb li għandna isu bħal eh, rebbija ġdida ta' Arbija u Musulmana jekk ikun hemm tibdil fil-gvernijiet u fl-Iran hemm protesti kbar li ġew eh, kisra forma naħseb l-Parlament għandu jimpożizzjoni jieħu riżoluzzjoni u sul Borrell għandu jieħu bis-serjetà situazzjoni ta' dawn it-tliet pajjiżi u għanna ikonna idea ta' strateġika kif ħanifaċċaw is-sitwazzjoni. Grazzi. Ta' Kirchuk. Onorevoli Kuċu kal minuta. Grazie ħafna President. L-lum il-Bank Nofsani għanna d-dar fuq, ma għatma eh, waqafna naħsbu fuq il-raġun. Sfortunatament, sfortunatament huwa mem memwa faqar, gwerer, etnur religjuzi, minna direzzjoni ċara għal żvilupp u speranza għal miljoni ta' ċittadini u għetu wassal għal firxa ta' terrorizmu li wassal għal mijiet ta' eluf ta' vittmi. Demonstrazzjonijiet fl-Irak, fil u l-Iran, u rifjuta nis fil-politika li jaċċettaw realtà u jagħtu speranza ġejjini. Dawn mhumiex xeni ta' xi ta' xi film huwa realtà. Gazzetta Irakina qalet jekk inti toqtol, toqtolna kolna lil min ħadd gverna l europa m'għandix tibqa' siħta Jiena nitlob lill autoritajiet tal-pajjiżi biex jifqu l violenza kontra dawk li protestaw b'forma pacifika u jiftħu it-triq għal dialogu. E, Parlament għandu jaġixxi biex jirrifletti l-interess pubbliku dwar forma ġdida biex jagħmlu politika u jagħtu jom speranza u għalġejjini. Grazzi. Mr. Mariani, one minute. Grazzi, l-Onorevoli Mariani. Grazzi, rappresentant Antoli. Għanna bżon nissimaw il-rabbja tal-poplu Lebanis, naraw ċqed jiġri fil-reġun, naraw li jisegu bid-diversità reliġjuża u nix nizguraw li jkun post għal eh, komunità nisranija li hija vera medda. Parlament membru tal-parlament nixtieq nistaqsu li nafusna xċara mill-miljoni li tbatna l lebanon biex nejnu għom. Għandi ittra minn eh, membru tal-Parlament eh, Lebanis lebanista tripli, fejjajt li l-Unjoni Ewropea trattat impjant tal-trattament tal-livell, allora minja il-donaturi ma jitċekjawx dan il-flus għatma waslant il beneficjari U l-Europa ma tamel xej biex tikkontrolla kontrolla u tiżgura li mhux qegħdin jiffinanzjaw il-korruzzjoni għandna bżonn ngħinu l-Libaniżi u niżguraw li l-fondi li jmorru jaslu għand minn għandu bżonnhom u mhux jispiċċaw fil-korruzzjoni. Kellimni misal minuta. Grazzi ċer. Dibattitu ta' qabel jienet li l-Izrael għamlet għanda hija insieħeb Eh, strateġiku missa jkollu net li l-Iran huwa ir rival tagħna strateġiku u aħna rajna f'ħafna snin eh, tentattivi biex l-Iran ikollu heġemonija reġjonali. Influenza fuq l-Iran, is-Sirja, l-Libanu u wasal żmien li nwaqfu da kollu hemm bżonn li nwaqfu l-istrateġija tagħna mal-Iran biex nipprovaw minn għalina nżommu l-paċi u hemm bżonn illi obli aħna obbligati li nikkontrollaw l-Iran. Dan huwa importanti għall-istabilità fir-reġjun. Grazzi. Is-Sinjura Gutelland tal-Minuta. Signora Mogherini, Signora Rappresentantolja, Oli, aħna smajna minn organizzazzjonijiet internazzjonali li forzi italjani qegħdin jużaw il-vjolenza eh, kontra dawk li jixtiequ li eh, mi protestaw kontra dak li qed jiġi fil-pajjiżi tagħhom nies li li li jieħdu sehem f'dimostrazzjonijiet u jispiċċaw weġġajn imutu jew jintefgħu fil-ħabsijiet. U din vjolazzjoni kbira ta' drittijiet tal-bniedem. Qed hm. naraw xi Twitter feeds bażikament hemm ħafna aċċessi bażiċi qed jiġu mblukkati, qed jiġu projbiti, projbiti. Aħna rridu naraw e, e, e, azzjoni minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Nirringrazzjak, Sinra Mogherini, illi għal xogħol importanti tiegħek li kont qed insegwi u ġimwetta xogħol eċċellenti u nittama li issa nistgħu nieħdu passi ta' malajr u sodi kontra l-Iran. <laughs> Grazzi l-kellimni nes bħala viċi president tal ta' dal-kumitat eh, għanna bżon bżonn azzjoni. L-azzjoniet ta' l-Istati Uniti għanna nkunu kritiċi lejhom għax daw għaxin daw ħajrendu l-Iran biex ikun iktar rasu jibsa. Protesti saru iva, pero dawn il- E, e, kellhom jilqaħħom e, forzi sproporzjonati kontra tagħhom u il-protesta il-protest dawk li jipprotestaw kellhom jilqaħħom dawn il-forzi u l-ewwel għandna nikkundannaw l-atroċitajiet meta jsiru nixtieq nispiċċa billi ingrazzja is-Sinjura Mogherini għal għall tendenza tagħha daqsik ta' rispett u daqsik ta' paċenzja f'dan il-Parlament u anke ar-Renju Unit jiena e, e, nispera li dan is-suċċess tagħha jkompli għalina bħala pajjiż barrani. L-Onrevil Sardone qed isiru protesti kbar f'dawn il-ġimgħat u x'għamlet l-Unjoni Ewropej l Ewropea xejn. Is-Sinjura Mogherini x'għamilt xejn. L-Ewropa f'daw is-snin ħafret l-Iran minn l-atroċitajiet li wetqet anke anka għal finanzjament lit terrorizmu saru design kien hemm design mara illi spiċċaw malqa. U l-Ewropa minflok ma tipproponi modernità u libertà iddeċidiet fissem il-negozju u il- il-petrolju e, e, e, sempliciment biex ikun hemm appeasement lejn l-Iran fġieħ it-taparsi paċi. Meta l-Ewropa ħatiħu għat ta' da kollu. Mr. Lopez għal minuta. Grazzi, President. Grazzi, Signora Mogherini. Lum edin hawnhekk biex nitkellmu dwar is-sitwazzjoni fil-Vant Nofsani, b'mod partikolari il-protesti għal raġunijiet differenti f'pajjiżi differenti fil-Lebanon, fl-Iraq u l-Iran. Irridu eh, nispjegaw ċertu xejriet komuni fil-vant nofsani ħafna dwejja fil-fost soċjetà minħabba nuqqas ta' opportunitajiet u servizzi soċjali ħafna konflitti li fl-aħħar snin kellhom jgħixu min, jgħaddu minnhom il-ċittadini, problemi reġjonali, istituzzjonijiet ftit inklusivi u pajjiżi pajjiżi multietniċi aħna dak li nitolbu u l-Unjoni Ewropea fl-aħħar snin hekk talbet fil-fatt huwa l-ewwel net nappoġġaw lil dawk il bicċiet li l-komunità internazzjonali poġġiet hemmhekk, pereżempju ftejim kontra nukleari, nitolbu il-responsabilità minn dawk li kienu qegħdin waqfu il-protesti joqtlu n-nies fit-toroq u t tilet fil-Lebanon jek joġobkom naqblu li għandu jkun hemm pajjiż li jiġbor ħafna eh, refugġati u għandu problemi ekonomiċi serji ħafna. Mużam pani poseł Maria Rodriguez Ramos. Ċas wystąpienia jedna minuta. Issa il-kelim li jmiss għandu l-kelma l-minuta. L-Onrivil Rodriguez Ramos ma jrid jafas il-buttuna tal-mikro biex nisimgħuh. Prosimy o włączenie mikrofonu. Perdon. Signora, e- ixħal il-mikrofonu. Kjoġbok. Kont qed ngħid, Sinjura Mogherini, grazzi ħafna għax-xogħol u l-isforzi u d-dedikazzjoni tiegħek tul dawn is-snin il-protesti illi hemm f'dan ir-reġjun Umma protesti fejn iċ-ċittadini qegħdin jitolbu iktar libertà, iktar demokrazija u iktar drittijiet soċjali fl-Iran dawn il-protesti twaqfu ġew repressi biħruxija kbira bużu ta' armi tan nar kontra ċ ċittadini u qed jgħidulna wkoll li hemm mijiet ta' persuni illi inqatlu 4000 eh, persuna midruba u fil-pajjiż hemm ukoll eh, għalqu l-internet u waqfu l-informazzjoni milli toħroġ impressjoni wkoll fuq in-nisa u qegħdin jagħmluhom ċirku aħmer jgħidulhom milli huma responsabbli u huma responsabbli għal dan l-irvellijiet. Nitolbu l-Kummissjoni l-Komunità Internazzjonali biex jikkondannaw dawn il-fatti u jitolbu lill-awtoritajiet fl-Iran li qegħdin waqfu l lil dawn il-protesti u jsejħuhom biex ikun hemm dialogu demokratiku u politiku. Grazzi lilek, il-kellim li jmiss, l-Onorevoli Berg għandu l-kelma għal-minuta. President, grazzi, rappresentantoli, għan il-limita li l-nifsi għas situazzjoni fil-Libanu l-lum. Aħna l-koll rajna kif il-krizi zviluppat wara r-riżenja tal-gvern Eh, meta kellu qudiemu l protesti u l-inabilità li kellu li jgverna. Hemm il-Hizbollah organizzata organizzazzjoni konsidrata kriminali u l-Iran u jissama li l-Iran hija tiffinanzjom il-Hizbollah. Il-Hizbollah hija il-proxy tal-Iran hawnhekk u għet fixkel iktar il-istituzzjoni diġà fraġili tal-Libanu. Dimostranti jikkritikaw il- il-gvern li hemm bħalissa qed jiġu attakkati u Hezbollah qed issaħħa użżomm l-influenza tagħha l-Hezbollah taħdem fisem l-Iran għall-Iran u rridu inwaqfu għadi ma nistgħux inħallu il-Libanu li ssir kamp tal-gwerra għal darboħra. Grazzi. Andreas Schieder għal minuta. grazzi ħafna, Signora President. Sinjura Rappresentantori, nixtieq nibda billi nirringrazzjak minn qalbi għall-inizjattivi kollha u x-xogħol ta' suċċess illi inti kont imdaħla fiha. Anke f'dak li għandu x'taqsam mal-Iran, qed naraw e, e, xi ritratti li ħasbuna u jinkwetawna mill-Iran f'dawn l-aħħar jiem Is-sitwazzjoni politika u demokrata mhix aċċettabbli għal soċjetà ċivili hemmhekk. Mijiet ta' nies eh, mietu eluf intefgħu fil-ħabsijiet u dan juri ir-reazzjoni inumana tal-awtoritajiet Iranjani. Dawn daw iridu eh, jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem, libertà ta, ta, ta, libertà anka ta' internet u libertà ta' kollox. U għandna bżonn ukoll ir-ritorn għal mejda ta' negozjati. Aħna rridu jkollna data li tidħol u m'għandniex inżidu inżidu l-gravità tas-sitwazzjoni kif qed tagħmel l-Istati Uniti tal-Amerika kellim li jmiss l-onorevoli kelliema li jmiss. Grazzi ċer, nixtieq nuri tħassib tiegħi u l-inkwit tiegħi fuq it-tensjoni li għaddejja fir-reġjun tal-Vant Nofsa